u nistidinkom eh, li ħatiħdu sem eh, f'din eh, seduta ta' ħinjeta ta' mistoqsijiet li l-Konsil sabiex tieħdu il-postijiet hawnhekk fuq quddiem. L-ewwel qed nispera li l-Ministru jkun jista' jwieġeb tliet mistoqsijiet f'daqqa missur Oraċek, Missur Posselt u Missur Kelam. Kalam. It-tlieta luma huma huma dwar is-sistema eh, tal-ġustizzja u l-istat ta' dritt fir-Russja. Ministru nista' eh, ngħidlek li tista' twieġeb l-ewwel mistoqsija li għandek. Yeah. No. Okay. I know that my Nafli li Milan Horacek huwa bniedem li kellu impen u għatandu dal-impen li jara li drittijiet tal-bnidem iġu mħarsa fil-Russja u nirringrazzjah għal din il-ħagġa Dan huwa dak li għandu jagħmel dan eh, l-istituzzjoni, għandha tagħmel din l-istituzzjoni dwar il-kwestjoni li qiegħda semmija f'din il-mistoqsija niżgura li aħna naqblu ma tħassib dwar l-iżviluppi f'dak li għandu x'aqsam mal-istat ta' dritt u d-demokrazija fir-Russja il-Kunsill iħoss li s-subija tagħna mar-Russja għandha tiġi bbażata fuq il-ħarsin tal-liġi internazzjonali, l-prinċipji demokratiċi u drittijiet tal-bniedem għalek. Il-Kunsil ser ikompli għamil pressjoni fuq ir-Russja biex timplementa bisħieħ l-obbligu li u daħal li hija daħlet għalija bħala membru tal-Kunsil tal-Ewropa u tal-OSCE. U anke fil-qafas tal-PCA, il-ftehim ta' subjaw ta' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Il-kas li għed semmi intu u l-kollegi tijek u ma ta' tħassib kbir u l-Konsil ser ikompli isegwi l-izviluppi mill-qrib. Il-Konsil għajem tħassib tijaw ma' Rusjef u bazi regolari bħala parti mill-dialogu politiku b'mod partikolari fil-konsultazzjoni ta' darbtejn eh, f'sena li daħlet marzu tal-2005. L-azzjonijiet tar russja f'dan qasam u foħrajn ser l konsiderazzjoni f'negozjati li jista' jkun hemm aktar qudiem fuq ftehim ġdid mar-Russja. Ni ħaġa importanti ħafna. U wkoll f'aspetti oħrajn tar-relazzjoni ta' bejn unjoni Ewropea u r-Russja. Il-kisba ta' eh, dispożizzjonijiet sodi mar-Russja fil-PCA li paris qed ninnegozjaw mar-Russja huwa wkoll wieħed mill-punti ewlenin eh, tal dawn il-negozjati kif eh, ġim nizel fi direttiva għal negozjati li ħarġet mill-Kunsill is-sena l-oħra l sħubija strateġika mar Russja li qed eh, semmu xi wħud għandha tkun mibnija fuq valuri komuni għax inkella ma jkollix sens l-Unjoni Ewropea għandha bżonn dan il-ftehim il-ġdid imma Russja Huwa kruċjali li n-negozjati u kif ukoll it-test tal bil innifsu ikunu mera ta' valuri li huma zisalina pal per eżempju l-istat ta' dritt. Personalment jiena nista' inwiet li eh, jiena ser nisħaq li l-aqda tal-Unjoni Ewropea tkun deċisiva biex niksbu r-riżultat hawnhekk. Grazzi ħafna Ministru li nixtieq li nagħmel f'dawn il-mistoqsijiet li għadna huwa li kull eh, persuna li resqet dawn il-mistoqsijiet ikollhom nofs sekonda biex jagħmlu l-mistoqsija supplementari wieħed it-twara ieħor jiġifieri imbagħad il-Ministru jwieġeb għalikom it-tlieta. Is-sur oraċek mena l-ewwel. Grazzi, il-mikrofonu qed jaħdem iva sewwa tajjeb mena. Għandi naqata problema. Qabel, il-Konsil dejjem għallilna li il-priorità edha fir-relazzjonijiet mar-Russja. Iżda fil-każijiet ta' Lebedev Kodogorski u ta' Mikael, ma xqed naraw progress. Is-sur Posselt. Eh, naf li eh, inti eh, difensur ta' drittijiet tal-bniedem ukoll u ukoll tafturi kreattività ċeka. Kellna snin ta' taħdidiet, imma nistgħu nieħdu azzjonijiet u kif nistgħu niżguraw li il-kwistjonijiet tad drittijiet tal-bniedem jiddiħlu f'mod aktar, aktar prattiku fin-negozjati. Is-Sur Kellam, grazzi ħafna għal-tweġiba tiegħek. Taqbel li jekk il-Kunsill irnexxielu jippreżenta b'mod konvinċenti, b'mod qawwi eh, dawn il-kwistjonijiet mar-Russja meta Eh, jurijom per eżempju li eh, dan kien ksur skandaluż ta' drittijiet tal-bniedem taqbel l-affarijiet kienu jkunu differenti. Taħseb li kieku il-kas ta' Mikhail Korodowski laqas biss eh, ir-Russja ma kella l-impenn li tiggarantixxi smih ġust f'dan il-każ ħatimxi ma l-aspetti ekonomiċi ma tistax tistennewna li aħna eh, niqbow bħalna malu eh, meta diskutejna s-sigurtà tal-enerġija ma għadniex sikta u laqas meta diskutejna qabel il-każijiet ta' Kodorski ta' fulli ser ikonna il-laqa ta' Trojka fi frar u l-presidenza ser tkun rappreżentata mill Ministru tal-Affarijiet Barranin Karel Schwarzenberg u f'dawk il-każijiet li intom qegħdin semmu bħal pereżempju il-Sinjura Bakumina, aħna ħan ikkonsidraw il-passi, imma ovvjament jekk jiġux ir-riżultati jew le, dak huwa fidejn eh, Russi nistgħu biss noħolqu ċertu ambjent, nżidu l-pressjoni imma fidejn ir-Russja mbagħad li twieġeb. Is-Sur Hannan. Grazzi ħafna nixtieq nagħti merħba lill-Ministru f'dan l-emiċiklu anke il-presidenza ċeka u nixtieq li kulħadd ikun jista' jgħid din il-ħaġa rrid ngħid li jiena eh, kont xi ftit maħsud bil-mod kif saru xi mistoqsijiet. Per pereżempju, is-Sur Derossa stidnu biex eh, jirtira l-komment li sar fuq it-trattat tal Lisbona, għax forsi intom għattu li eh, mux daqsan sabir għaskem għet jaħseb is-sur de Rossa. Suppost mistoqsija għet tagħmel int. Sur Hanen eh, kellek 30 eh, sekonda ma għamilx il-mistoqsija, id-dispjaċini ħanitfilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna. Naddu issa għal mistoqsija li jmiss fuq l-agenda tagħna li hija li kienet mistoqsijanzi mis-Sinjura Harkin fuq liberalizzazzjoni tal-kummerċ din immissa eh, ħat għalija eh, ħat tirrappreżenta lil din l-MP Sinjura McGuinness, eh, Ministru. Grazzi ħafna din il-mistoqsija partikolari għax jien ġej minn pajjiż li huwa ħabib kbir tal-kummerċ ħieles 80% tal-GDP b'xi mod jew ieħor huwa prodott mill-attività marbuta mal-kummerċ. U allura tistgħu tkunu ċerti li l-Presidenza tagħna tixtieq tfakkarkom li l-Unjoni Ewropea għadha impenjata li tilħaq ftehim eh, sħiħ u ambizzjuż fil-round ta' WTO ta' DDA ħdimna Eh, bla nisfuq din il-ħaġa. Sa dwar il-presidenza ta' Repubblika Ċeka aħna fil-liberalizzazzjoni tal-kummerċ edna x'inhuma l-prijoritajiet tagħna fuq din it-tema fil-programm ta' 18 xar tal-Konsill għal Presidenza Franċiża Ċeka u dik Svediża. U anke semmejna dan fil-programm li ħriġna l-ġimgħa l-oħra u li il-Prim Ministru introduċi hawnhekk illum. Skont dan il-programm, il-politika kummerċjali għadha għodda importanti biex nindirizzaw l-sfidi tal-globalizzazzjoni u biex nagħtu spinta l kabir ekonomiku, l-impjiegi u l-prosperità għaċ-ċittadini kollha fl-Ewropa. U ħana nkomplu għadin bl-isforzi biex ikun hemm sistema eh, kummerċjali dinija li tkun taġit ta' kulħadd. Il-politika kummerċjali għandha tikkontribwixxi għal miri ambjentali u tal-klima tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari billi nħaġġu eh, tkabbir tal- ehm, kummerċ fi prodotti u servizzi favur l-ambjent. Aħna għanna impennu kol biex nilħu ftejim bilanċat ambizjuż u sħiħ fil-round ta' DDA u WTO. Aħna stabilixxejna tlet xejna ta' priorità, tlet ta' priorità fil-presidenza tagħna. Waħda minnhom hi li ikun hemm l-Unjoni Ewropea fid-dinja u allura Hawnhekk issa f'dan l-isfond pajjiżi ser jisħaq l-importanza tal-politika kummerċjali bħala mezz ta' kif immexxu l qudiem il-kompetittività esterna tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda li jiġu eh, pala riżultat tal-politika ġdida li għanna ta' strateġija għad kabbir dinji u anke l-istrateġija li għanna għad u l-impiegi. Barra minnek, għedin komplu eh, namlu sforzi biex namlu ftejmit kummerċali ma' zoni promettenti, pal per eżempju l-Indja, l-Korea, Ehm, l azejan Mercosur u l-komunità tal andejan pajjiżi fl-Amerika ċentrali u jistakun anke ċina u negozjaw f'temiet ta' kummerċ ħieles mal-pajjiżi l-aktar ġirien. Bħal per eżempju mal-Ukranja ħanibdew eh, ġala darba jintlaħqu il-kondizjonijiet li ridu jkun hemmhekk qabel ma jibda l-ftehim, l-istess Russja. dwar is-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni Ewropea aħna nemnu li il-protezzjonizmu mhux serjenna biex ikun hemm sigurtà tal-provista tal-ikel fl-Ewropa jew madwar id-dinja. Allura il-Presidenza tappoġġa l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ dinji fil-qafas DDA u diskussjonijiet fuq riforma tas CAP biex il-bidja Ewropeja ssir aktar kompetittiva. Dan ifisser li inneħu rifużjoni tal-esportazzjoni. Dawn l-elementi bħal liberalizzazzjoni u trasparenza tal-bidja u biex ikun hemm bidja kompetittiva huma elementi li jistgħu jtejbu s-sikurezza, s-sigurtà anzi tal-ikel. Is-sigurtà eh, fl-ikel ukoll għandha eh, x'taqsam mal ċertu aspetti eh, fl-ekonomija li joffru inċentivi biex tizdit il-produzzjoni. Is-sigurtà tal-ikel illum il-ġurnata ma diċ id-dependi biss fuq il-produzzjoni lokali tal-ikel imma fuq il-ħila tal-pajis li finanzja l-importazzjoni tal-ikel bis-saħħa ta' esportazzjoni ta' prodotti oħra. U allura li kunem diversifikazzjoni ta' prodotti li ġu esportati u importanti eh, tista' tkun garanzija aħjar biex ikun hemm sigurtà fil-flikel. Eh, Grazzi ħafna l dik tweġiba dettaljata eh, nixtiequ nifluha ma nixtax ngħidlek li ħanaqbel sal-aħħar. porter fuq is-sigurtà Eh, flikel u riġna r-riżultat li s-suq waħdu mhux sir jagħtina din is sigurta u laqas l-istabilità ta' tul tal-bdiewa. Tista' tiċċara inti jekk inti taħsibx li l kommerċ ħieles fil-bidja u x'il-mod ta' kif nimxu l-qudiem u din hija l-prijorità taħt il-Presidenza? Iva, nista' dik risposta u l-risposta hija iva. Jekk ikun hemm kummerċ ħieles fl-agrikoltura mhux se jkun hemm ġuħ fid-dinja. We have two further supplementary. Għanna zoċ mistoqsijiet supplementari oħra, sur Poselt u sur Kamal, sur Poselt, fidejk. Eh, Onorevole Ministru, għanna nismaw l-politika agrikola edem għal <clears throat> għal bdiewa imma edem għandha tkun hemmhekk għal min iħobb jiekol u jiena wieħed minn dawk inħobb nikol kif forsi tafu. Jiena naqbel mal-kummerċ ħieles imma rridu nkunu ukoll kapaċi li nipproduċu minn dak li għandha dispożizzjoni tagħna. Sur Kamal, grazzi ħafna, Sinjura President l-ewwel net jiena bħal kif qal is-surħana nilqa il-Presidenza ċeka se jkollna kuntrast qawwi mal-Presidenza ta' qabilhom. U jiena nixtieq nerġa' għal darbohra niskuża ruħi għan-nom ta' xi delegati ta' xi membri parlamentari oħra. Mela, rridu nagħtu spinta ġdida il-WTO u taħditi tagħhom, imma tant hemm elezzjonijiet fid-dinja kif nistgħu aħna il-taħditi ta' WTO intu spinta tal qoddim Ministru, tista' tirrispondi jekk Jena mela fuq ir-riforma tal-CAP. E aħna konna fost dawk li konna qed nibuttaw sepa ġdin toħroġ proposti eh, għal-riforma tal-budget iġfri l white paper fuq dan is suġġett jina kont u kol għet niprofa namel xaħġa mal-kollega tal-Izvezja għax l-2000 u disa i għanna l presidenti ta' Repubblika Ċeka u tal-Izvezja u aħna naqblu xif mux ftit imma aħna ma nistawx nkunu dak li nibdow proposta tal-liġi Em, Sur Posselt nejdlu li aħna għal-kem eh, niġu mill-istess kultura jew kultura simili, eh, aħna provaw wkoll għal fatt li f'pajjiżna m'hemmx il-ġuħ. Iġifieri il-produzzjoni agrikola kull matmur tmur qed tikber f'dawn l-aħħar snin qed naħseb ċertu eh, prodotti bħal birra tal-Bavarja jew il-birra tal-Repubblika Ċeka. Imma il-kummerċ ħieles jagħti spint tal qudiem il-kummerċ fuq livell dinji. Issa immorru għal mistoqsijat sur onaktim fuq il-futur tal-kap. Onorevoli Ministru, tista' tirrispondi għal mistoqsija. Oh, here is the question on... Mela, unek ġejna fuq il-mistoqsija fuq CIP. Il-Kunsil, sinjuri, xtiq fakkar li fil-kontest tal-ftejn politiku dwar il-health check tal-CIP matul il-Kunsil tal-20 ta' novembru il-sena l-oħra, kien hemm qbil li fl-isfond ta' diskussjoni li diskussjoni li mbdiet fansi fi Franza fit-23 ta' settembru ta' sena l-oħra għal dik li il-futur tal-CAP wara l-2013 minna ma jkun hemm preġudizzju għal perspettivi finanzjarji għal perjodu se jkun hemm eżami għal possibiltajiet ta' kif tiġi żviluppat il-pagament dirett fil-komunità u kif dan jista' jiġi indirizzat lej livelli differenti tal-pagament dirett fl-istati membri differenti. Nista' nidilkom l-Presidenza ċeka għanda l-intenzjoni li torganizza dibattitu fuq dan il-punt matur il-laqa informali eh, tal-Ministru tal-Agrikoltura li sessir Brno f'Mejju il-kollega tiegħi tal-gvern Peter Gandalovic qed jisemmilar għal jista' jaħdem fuq dan il-punt. L-idea hija li nkunu l-moderaturi tad-dibattitu fuq il-ġejjieni tas-CAP. L-idea hija li nesploraw strumenti ta' eh, politika eh, agrarja, speċjalment fil-pagamenti diretti, li ġib maħħa użu non diskriminatorju u ma effiċjenti ta' rizorsi. Il-rizorsi li joħorġu u kol minn dawk li eh, eh, eh, ħalsu, ċittadini ħalsu taxxa fl-Unjoni Ewropea u kif tintnefa għal CIP sabiex nkunu nistaw minn tejbu din l-industrija anki fuq livell dinji intejbu kol il-kwalità ta' prodotti agrikoli u anki il-prodotti il-non marketable outcomes riżultati f'dan is-settur. Il-riżultati ta' dan id-dialogu iwitti triq eh, għal CIP iktar moderna li tagħti kundizzjonijiet ġusti, eh, nerġa' ngħid, jiġifieri kundizzjonijiet ugwali għal stati membri kollha. Is-sur Onaktin. Jiena nixtieq nirringrazzja il-President għal risposta tiegħu. Unsaqsih dwar dan il-pjanit li għandhom matul il-Presidenza ċeka. Kif qed jimmaġinaw li se jkunu ta' għajnuna għal żoni żvantaġġati għax jiena tal-fema li huma dawn iż-żoni li jaqaw taħt il-kappa tal-CAP u li għandhom bżon lajnuna, ġifri kif se jatuwa din lajnuna? l Ministri, tista tirrispondi kjoġba? Jina naħseb li il-problema tal-żoni zvantagġati iktar vulnerabli ovvjament hija huwa punt li dejjem jiġi diskuss fil-ħdan il-CAP u naħseb li l-kol naqblu xiftit jowis li rridu nimxu minn pagamenti diretti u għom b'xi forma biex dawn ikunu għal-iktar użu għal-protezzjoni u l-iżvilupp tal-żoni tal-kampanja. aħna qed naħdmu mal-Kummissarju Fisherbowl anki jekk jiena minix l-espert fil-qasam tal-agrikoltura, ma inti tistaw kol eh, tikkuntati għal ministru tal-agrikoltura tal-agrikoltura tagħna biex titħol iktar fil-fond. Għandi talbiet għal mistoqsijiet supplementari nisimaw E, Sinjura Doyle, nisimaw dawk il-membri li għadhom ma kellhom xi ċans jitkellmu. Grazzi. Nixti e, nawgura il-Presidenza ċeka. Nixti il-min il-Ministru jikkummenta fuq l-esperjenza tal-bdiewa tal-Repubblika ċeka. L-esperjenza l għandhom bil-kap sissa jekk huma sodis fatti u jekk ġabux l-affarijiet il-qoddim. Kif tarawa intom il-kap, ġifiri, kif tiġi attuata fil-Repubblika Ċeka? Signora Kals nisimaw xanda xtejtum bat rispondi da f'darba. Grazzi ħafna. Sfortunatament, il-krizi ekonomika ġib maħal għat il-purchasing power qed jonqos anki ġifiri il-normi ta' kif wieħed jgħix fir-Rumanija għandna ħafna eh, bdiewa ma dawn huma eh, eh, ma tantx ikabru huma żgħar. Ġifieri x'se tkun il-pożizzjoni ta' dawn il-bdiewa żgħar, speċjalment fil-pajjiżi l-ġodda tal-Unjoni. Ħalli ngħidlek fil-istati ġodda hemm kondizzjonijiet differenti per eżempju f'pajjiżi m'għandniex eh, bdiewa żgħar. Għanna industrija tal-bidja kompetittivi, kompetittiva ħafna, li hija importanti, ma fil-Polonja sitwazzjoni tinbidel. Il-mistoqsija ta' Sinjura Doyle. nista ngħidlek li fil-kostituenza uh, tiegħi fil-Bohemia fil li dawn il-bdiewa qegħdin imorru għal ħjarax irċevaw iktar għajnuna finanzjarja. Imma finħa u um, da ma kienx il-kas xi ħames jew għaxar snin ilu. Fl-istess ħin isofru minn xi inġustizzja għax hemm differenza fil-pagamenti meta wieħed iqabbel l-istati membri l-qodma u l-ġodda. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ġustizzja elementari tas-sistema u din iridu eh, minsiguru l kaptu. Madana kollu fl-istess ħin aħna nemnu li l-kap għandha tgħaddi minn riforma. Din huwa l-uniku unika l mezz li tippermetti l europa tibqa' kompetittiva. Il-problema hija waħda komplessa mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji ma naħseb li fuq dan irridu naqblu din hija ħaġa bażika. U l-mistoqsija ta' Sinjura De Kaus. I'm sorry, Minister, I wasn't sure if you addressed both questions. Jena, Iva, rispondejta żewġ mistoqsijiet. Jiddis Pjaċini kollegi aħna rridu nispiċċaw fit-8 il-mistoqsijiet li baqa 16 u l-oħrajn sejji jkollhom risposta bil-miktub u bekk u din is-sessjoni tal-mistoqsijin ringrazzja l-Ministru tal-Partiċipazzjoni tiegħu u naġġornaw sad-disa grazzi.